fejn raġuni politika fejn rassaq dak il-komment. Mela nadlu issa sabiex nimxu għal-votazzjoni tal-proċedura semplifikata, nivvotaw fuq erba votazzjoniet, nivvotaw fuq il-rapport tas Sur Nikoloski votazzjoni nomina votazzjoni ftuħa kieġob konfutaw. Haben alle abgestimmt? Kulħadd vota. Il-vot malu issa. Il-rapport u adottat. Naddu issa sabiex nivutaw fuq il-rapport ta' Sinjura Tajn dwar l-effetti patrimonjali ta' sabijiet reġistrati. U issa nistgħu nivutaw votazzjoni minn biex tkun votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Rapport għadda wkoll. Issa minna ta' signora tajna naw kol rapporti juħor dwar il-sistem patrimonjali matrimonjali. Votazzjoni miftuħa kieġu konvotaw. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni Għaddit. U r il-rapport tas Sur Kramer dwar Strategija Ewropea Trasport u Teknoloġija l mobilità Ewropea Sostenibbli tal-ġejjini. Għanna votazzjoni minn għalja u kol jek iġib konvota. Kulħadd vota Sur Lize, t-sur sama minn sport daqsxejn. Kulħadd vota sa nista nara votazzjoni għaddit ukoll. Tajjeb, grazzi. Naddi issa sabiex nifrutaw fuq ir-rapport ta' Sinjura Antonescu. Rapporter u kolla għek jeda. Proset, nil-għak Sur Kramer, issa wasalt naqra tard inti, ma rapportija għadda wkoll. Nasab li forsi il-lift ma kienx qed jaħdem tajjeb. Tajjeb, mela għaddu nista għal rapport Sina Antonescu dwar dritt ta' aċċess għal avukat fi proċedimenti kriminali u dritt ta' komunikazzjoni mal-arrest. Mela, l-emenda numru wieħed, minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Nivvotaw issa fuq eh, il-proposta kif il-mendata, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Issa nivvutaw fuq il-proposta leġislattiva votazzjoni nominali kif ġibkom votaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddit. Proset li Sinjura Antonescu. Issa naħaddu sabiex nifutaw fuq rapport ta' Sir Sanchez Presedo dwar ftehim ta' kreditu brabta ma' proprjetà rezidenzjal. Nifutaw fuq l-ewwel blok. L-emenda 117 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Mela t tini blok, ġifiri minn wieħed sa 116, ma jibqawx validi, se nivutaw fuq l-emenda, eh, fuq il-proposta kif emendata. Favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Susan ġas prezedu, inti qabel deċiżjoni leġislativa fil-fat qabel ma nivutaw fuqha inti tixtieq li titkellem jekk jogħġbok mela. L-unika punt kien punt tekniku li kien kellu jiġi indirizzat fosta mit il proposta tal-Parlament kienet stipulata b'moċċar wara li konsultajna rapporter differenti u bbażajna fuq l-opinjoni tal-President u koordinaturi tal-Komitat aħna nixtiequ napplikaw regolo 57 u posponu dan il-vot fuq l-abbozz ta' rezoluzzjoni biex inkunu nistaw nalqu trofijiet grazzi. Tajjeb mela ir-rapporter ijat jitlob għal posponiment. Minu a favur, kħiġabkom urruni, bidejkom, minu kontra. Astenzjonijiet, tajjeb mela l-ħar votazzjoni qed posponuwa. Naddu s-sisa biex nivvotaw fuq rapport ta' Senjura McCarthy dwar l-abbuż minn informazzjoni privileġġata minn informazzjoni ta' suq. Nivvotaw fuq l-emenda numru 2. Żewġ partijiet, l-ewwel parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti votazzjoni minna kieġu konvotaw. Kulħadd t vota Votazzjoni maluqa. Għadżiet. Mela, it-tini blok issa ma jibqax ma jibqax valid u issa nivutaw fuq il-proposta mendata kollha kemm favur kontra astenzjonijiet għadżiet. Mela, issa nivutaw votazzjoni nominali fuq il-proposta leġislativa kieġu konvotaw? Kulħadd ivvota Nala votazzjoni. Għaddit. Proset l Sinjura McCarthy. Naddu issa għal rapport li miss minnaħata sur Grobaċik. dwar il-rapport tal-Kunsil fuq ir regolament tal-Kunsil tal sena 2005 dwar il-Bahar tal-Vant. L-emendi wieħed sa tlieta minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet. Għaddit. L-emenda kif, eh, il-proposta kif emendata, minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Votazzjoni nominali issa fuq il-proposta mm, legislativa kieġobkom. Kuħat vota. Tajb, għanna mela, mela, il-votazzjoni. Għaddit. Proset l-sur Grabarczyk. Naddu issa rapport tal-sur Buzek dwar is-suq intern tal-enerġija. Mela, nixċi issa li nifutu fuq paragrafu tlieta tal-test oriġinali favur kontra astenzjonijiet aħjar verifikaw votazzjoni elettronika din kiex ikkun votaw. Kulħadd vota nara votazzjoni. Mela, mela paragrafu ta' adottat. Il-paragrafu 14 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 27, żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. Votazzjoni nominali si fuq tieni parti kieġa konvotaw. votaw. Votazzjoni issa magħluqa. Ma tiġ. Issa għandna il-parti oriġinali favur kontra astensjoni ta' it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. 44, paragraf 44, paragraf oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 59 żewġ partit l għol parti minn favur. Unu kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minn favur. Unu kontra astenzjonijiet jina nasab kikunajt li maddiċ di. Issa jek tixti u għahna nisan votaw b'mod elettroniku fuq it-tieni parti ta' paragrafu 59 kieġabkom. Naqqu l-votazzjoni. Matiċ. 65 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 68 minn favur minn kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 73 minn favur minn kontra astenzjonijiet għaddit. Issa nifuta fuq il-proposizjoni ta' rezoluzzjoni kollha kemmi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Proset l-sur kollega sur Buzek. Naddu issa sabiex nifuta fuq eh, ir-rapport ta' Sinjura Kleva Kekus dwar l-implementazzjoni u l-impatt tal-miżuri għall effiċenza enerġetika fil-qafas tal-politika tal-koeżjoni mela paragrafu 9. Tlet partijiet l-ewwel parti favur, kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur, kontra astenzjonijiet għaddiet it-tielet parti favur, kontra astenzjonijiet għaddit ukoll. Paragrafu 11, tieni partijiet, żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur, kontra, astenzjoni ta' tieni parti minn favur, kontra, astenzjonijiet għaddit ukoll. Paragrafu 19, l-ewwel parti minn favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Tieni parti minn favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 25, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 55, zaċ partijiet, wejja dik kienet ċara. Mela, paragrafu 55, komplu favur, kontra, astenzjoni ta' tidni. Tini parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 57 l-ewwel parti minn favur, kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Il-prepożizzjoni kif inhi kif inemendata fil-fatt votazzjoni nominali kulħadd ivvota mela nista' nikkonkludi dan il-votazzjoni mela għaddiet u proset li sinjura Kleva Kekus. Naddu issa sabiex nifutaw fu rapport tal-kollega l-Onorevoli Milana u jishti illi il-kollega jitkellem. Jek joġbok. Xtaqt namel korrezzjoni ta' natura teknika, il-rapport ġimfassal qabel l-ewel tal-ulju ta' din is-sena u bekk il-Kroazja t-nindikaw bħala pajis illi ser jisieħeb imma fil-fat ridu nikkoreġu t-test għalix il-Kroazja kif nabu u kif nafu huwa membru sħiħ issa. Ja, Herr Milana, die Dienste haben mir garantiert, dass... Tajb, minna servizzi l parlament diġa għalu li li dan ħajkun tradott f'kull verżjoni lingwistika ta' dan il-rapport. Ġifiri, minn xafejt inkwieta. Tajb, ħafna, mela paragrafu l żewġ partijiet l-għol parti favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddit. It-tieni parti minnu favur, minnu kontra, assenzjonijiet għaddit. Jek tixtiju nistgħu nikkontrolla għal-permessa votazzjoni minn għalik iġabkom votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nalaj votazzjoni għaddit. Beżatt, eh? Paragrafu 23. Mi favur kontra assenzjonijiet għaddit. Mela naddu issa sabiex nifutaw fi propożizzjoni, proposta ta' risoluzzjoni kollha kemm favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Proset l-Sur Milana. Issa nitkellmu fuq ir-rapport tal- Sinjora De Lange dwar l-interpretazzjoni iktar effiċenti u kost effikaċi fil-Parlament Ewropew. Għanna għawek eh, alternativ oħra. Fil-fat għanna għawek daċċej ta' attak minnħat s soċjalisti, insomma, mux, huwa hija emenda. Mela nivutaw issa fuq permess ta' votazzjoni nominali kif ikun votaw. Nal e votazzjoni. Attaccata <laughs> fil fatt Mela, allura l-proposta <laughs> minnaħa tal- Eh, Kumitat ta' ġiviri il-proposta minna tal-emenda minna ta' soċjalisti tati. Tajjeb, mela issa naddu sabiex ndiskutu l-izbaħ rapport tal-lum. Għanna l-kollega Signora Fox li fil-fat resqitina rapport fuq l-lob tal-azzart online fuq is intern. Aħna fil-fat edna li kun tajjeb illi aħna nifutaw il-lum per dan il-rapport. Għanna il-paragrafu 2 ta' test oriġinali, l-ewel parti Jekk iġobkom votazzjoni minna li vota. Kulħadd vota nara votazzjoni. Għaddi, t-tini parti, votazzjoni nominali u kol, votazzjoni miftuħa, kieġobkom. Kulħadd vota nara vot. Maddiċ. Issa nivvuta fuq it-test oriġinali tal-paragrafu 5 l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit, it-tieni parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 19. Ma dik kienet ċara, eh? għaddit bitċara, zda jek tixtiqu. Tixtiqu tikkontrollaw le tajjeb, ma naċċettajtum. Paragrafu 19. l għol parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit, it-tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddi t parti minn favur. It-tini parti tixtieq nikkontrollaw permezz votazzjoni nominali mela le votazzjoni miftuħa t-tieni parti kif ġobkom ivvutaw. Nagħlaq e votazzjoni Għaddiet. Tilet parti minn favur. Minn kontra. Essenzjonijiet Nasib li kellna jkun l-istess maġġoranza se jekk tixtiju nistgħu nivutaw votazzjoni nominali mela lejk iġobkom tielet parti votaw. Kulħadd ivvota nalaq mela, il-votazzjoni. Ma ditx. Paragrafu 28. Votazzjoni nominali kieġobkom votaw. Kulħadd ivvota nara votazzjoni. Iżda issa nistgħu ngħidu li din għaddiet, issa paragrafu 29 votazzjoni elettronika kif ġob konfutaw. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet ukoll. Paragrafu 31, issa minu favur. Mil kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 41 minu favur. lu kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 53 l-ewwel parti minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Qed nara li hawnhekk min-naħa tax xelluk ma tantx qegħdin tollu jdejkom sew. So. Meta li parti, minn favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit, paragrafu 56, il-test oriġinali minn favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 59, favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 61, minn favur, minn kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 64, votazzjoni elettronika kif ġobkom votaw. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni. Għaddit. Naddu issa sabiex nifutaw fil proposta ta' riżoluzzjoni votazzjoni elettronika kif ġobkom votaw. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni. Għaddit. Proset l-Sur Fox. Mela, signorissa, għanna deċiżjoni personali rridu nieħdu. Għanna informazzjoni eh, dwar il-ħatra ta' Luigi Berlinger fil-panel imwaqqaf skont l-artiklu 255 ta' trattat dwar il-mod ta' kif jitħammel l-Unjoni Ewropea għal Skużat juri, aħna qegħdin naraw li intom tistgħu tivutaw xorta iva lejo ta' Iżda importanti illi aħna nkunu ċari dir id-darba, ġifieri qegħdin nivvotaw aħna skont l-artiklu 169 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nara l-votazzjoni. il-Sur Berlinger issa nħatar uffiċjalment. Proset. Tajjeb, ma mela issa naddu għall-ispiegazzjoni tal-vot u nibdew bis-Sur Blasa. U ħalli fidejn Sur Blasa.